invito a pronunziare il suo discorso il Presidente del Parlamento. biex jagħmel id-diskors tiegħu il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Maestà. Maestà, signori presidenti, signori prim ministri, onorevoli kollegi tal-Parlament che kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Aziza Signora Kohl Richter. Eżis familjari. Eccellenzi, onorevoli parteċipanti għal kommemorazzjoni. Illum edin nasu għall-aħħar darba ġieħ lil Helmut Kohl, Ewropew kbir, statist kbir, ċkant politiku illi kien jaf jisma l-ċittadini u jħares lil-in mix xofaq Helmut Kohl kien l-ewwel qabel kollox bniedem qalbini. Difensur tal-ħelsien u d-demokrazija. Protagonist tal riunifikazzjoni tal-kontinent tagħna. Ħares id-dinjità tal-bniedem dejjem u kullimkien. Kontra l-ħitan tal ġabel u tal-ħadit u it-totalitarizmi il-valuri ta' sissien tal-Unjoni tagħna kienu il-bandiera tal-bosta battalji tiegħu. L-istess li jispiraw it-trattat tal-Unjoni, il-paċi, il-ħelsien, il-benessri, is-sikurezza u il-ġustizzja mingħajr frontieri it-twemmin tiegħu f'dawn il faluri il-fiduċja tiegħu fil-bniedem huma l-bażi ta' rikonċiljazzjoni kbira fost l-Ewropej illi laqtet anki l-memorja tagħna. Helmut Kohl huwa l-eroj ta' ġenerazzjoni illi ta' tħajjita l rinaxximent Ewropew ġdid. L-aħħar ġenerazzjoni li ġarbet personalment l-orrur tal-gwerra għalihom. L-Unità Ewropea li jelbet in-nazzjonaliżmi kienet tirrappreżenta ħolma tal-ġejjini tas-sliem għall-uliet. Minn din il-ġenerazzjoni kien jagħmel kienet tagħmel parti anki mara ta' importanza għolja, Simon Veil, li rridu nfakru hawnhekk f'dan il-Parlament illum illi kienet l-ewwel li presjediet wara l-elezzjoni b'suffraġġ universali. It-tama ta' ġejni aħjar kienet is-saħħa l-kbira ta' dawn l-Ewropej l-kbar. L-istess tama illi permettiet qabilhom lill-fundaturi Schumann, De Gasperi, Adenauer Spack illi idewwu il-pjagi profondi mitħalla mill-gwerra. Bis-saħħa tagħhom omna lura mill-irmiet morali u materjali tal-ġliet. Irġajna bnejna u għadna l-kontinent tagħna ġdijt ġdid bitqejjid fil-qalba il-libertà u d-dinjità tal-persuna. Helmut Kohl jistħoqlu bla dubju post ta' onur fil-Pantheon Ewropew. Fl-1983, meta indirizza l membri parlamentari Ewropej għal Min ħares lejn l-Ewropa jista' jifhem ir-risq li jista' jissejjes fuq il-biberija u fuq il-kooperazzjoni. B'dan l-ispirtu ħadem bla mistrieħ sabiex isaħħaħ l-Unjoni iwessaħħa lejn id-demokraziji kollha tal-kontinent. Jikkonsolida l-Alleanza Atlantika. Fis-16 sena tiegħu bħala kanċellier, kol dejjem kien protagonist determinanti tal-avvenimenti ma hemmx paġna fl-integrazzjoni Ewropea illi ma ħallix l-impatt tiegħu bil-kuraġġ tiegħu. U li din il-lubija nafu t-tisħiħ tal-wol tal-Parlament Ewropew, il-ħolqien ta' spazju kbir ta' libertà ċivili, politika u ekonomika, it-twelit tal-munita unika, il-politika ta' koezjoni. Jiena Iltqajt mal-kanċellier meta bħala politiku żagħżugħ fl-1994 akkumpanjajt il-Prim Ministru Taljan fuq żjar uffiċjali Bonn. Kont impressjonat mill-karizma mill-viżjoni ċara kristallu tħares il-qoddim iżda anki mill-arfin illi jisma u jifhem l-opinjoni ta' ħaddieħor. Mill-ewwel fim dak il-waqt illi għal Helmut Kohl ir-unifikazzjoni kienet fis-ser tas-sew mhux Ewropa iżjed Ġermaniża iżda Ġermanja iżjed Ewropea. Ir-unifikazzjoni tal-Ġermanja u tal-Ewropa kienu għalih bħala danawar żewġ xuċuħ tal-istess munita. L-Ewropa ta' koll ma beżaċ tejn lill demokraziji żgħażagħ fil-vant. Konna eżempju għal miljuni ta' Ewropej illi knodhom kif ħarġu mid-dlam ta' dittatura komunista. Għal-jom din l-Unjoni fetħet bibien b'solidarjetà u bajnuna fil-mixja lejn l-ekonomija tas-suq, l-istat ta' dritt u l-prosperità. L-Ewropa ta' koll ma kellix fil-fatt ebda biża illi issejjes il-ġejjini tagħha. Voici l-mo l-immense. Dak, fiftit klim u il-wirt kbir li ħallilna kol. Flimkien ma' responsabilta' enormi li tmur miegħu. Issa jmislinna warajħ. L-eżempju tiegħu għandu jiservi ta' xprun li jimbuttana l-qoddim. Tul ħajtu Helmut Kohl irċiva bosta premji para rikonoxximent tal kontribut tiegħu għal proġett Ewropew. Fostom il-premju Charlemagne flimkien mal-premju tal-prinċpijiet ta' Asturja. Imma il-veru rikonoxximent ta' tijulu illum l-istorja. Iktar minn qatt qabel l-eżempju tiegħu għandu jmexxina sabiex inkomplu nibnu flimkien il-ġejjeni tagħna biex inqarbu lill-istituzzjonijiet Ewropej dejjem aktar lejn iċ-ċittadini biex nofrulhom tweġibiet konkreti għat ħassib tagħhom. Illum iktar minn qatt qabel irridu nitalmu minn koll li nażlu t-tama u nbarbu l-biża. Dak li qed jistennew minna iċ-ċittadini tagħna. Il-kuraġġ li nkunu maqudin, il-kuraġġ li nimbidlu, għaliex mhumiex l isfidi li juru xinsarfu pala Ewropej imma l kapaċità li għandna sabiex nelbuhom bħal kol u l-mexxejja l-oħra ta' żmienu rridu naħdmu fl-imkien biex nerġgħu nipproponu l-idejal Ewropew, Ewropa effikaċi kapaċi li tipproteġi ċittadini f'dan il-baħar imqalleb li għaddejja minnu id-dinja tal-lum. Meta id-drittijiet tal-bniedem ikunu medda, meta tintuża diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nies minħabba twemmin u l-konvenzjonijiet tagħhom, id-dinja iddur fuq l-Unjoni Ewropea u tfittex it-tama u l-appoġġ. Din l-Ewropa għandha terġa' tolli rasa u terġa' ssib issir Ewropa illi titfisser verament tama din hija l-Ewropa illi ried Helmut Kohl ferm aktar minn sempliċi su jew munita komuni. Identità mibnija tul is-sekli, appartenenza komuni, ideal ta' libertà, ta' prosperità u ta' paċi. Fruma fil-25 ta' marzu li għadda, 60 sena wara li firmar ta' trattati, impenjajna ruħna li sen komplu xoll li bdew kollu l-Ewropej il-gbar l-oħra kif urina u għanna nuru nkunu kapaċi li nħarsu li l-in minn dak li jaqblinna fl-immedjat, irridu nħallu l-valur morali tal-integrazzjoni Ewropea tmexxina. Ir-unifikazzjoni tal-Ġermanja jeżempju ċar kif ukoll il-wirja eksabiħa ta' ħbiberija u rikonċiljazzjoni ma' François Mitterrand Verdun żewġ irġiel, żewġ nazzjonijiet jagħtu idhom lil xulxin f'post fejn qabel kienu tqabdu. Zgur li miex ir-rotta l-aktar qasira lanqas dik l-aktar faċli imma memx tri oħra jekk irridu natu sens ta' appartenenza f'dan il-proġett tagħna, proġett ta' tama u prospetti għal ġejjieni tal-ġenerazzjonijiet ta' għada. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-memorja ta' koll se tibqa' ħajja fil-qalb ta' dawk kollha li bħalna iħobbu l-Ewropa. Europas mituns indi sunkunft Grazzi, Hermus Kohl, tal-inti ta' dawn l ideat Ewropej l-ilna għalġejjini, grazzi. Grazzi, Presidente. Grazzi, President. Grazie, Presidente. Grazie, President. Dem Presidenten der Europäischen Kommission, Herrn Issa nixtieq na nsejjaħ fil-podju il-President tal kommissjoni Ewropea, il-President Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président du Parlement, Majestat, meine Herren und Damen Präsidenten. Iva, grazie signori, signore Prime Ministri, Eccellenzi, signori, u għal-bost tawnek fissala zis ħbib, illum edin natu tislija lil ħelmut Kohl, Ewropew, statist Ewropew, Jiena qiegħed nagħti tislija lil ħabib leali illi l-imħabba tiegħu kienet parti minn ħajti għal 20 ta' snin għal snad mhux jitkellem il-President tal-Kummissjoni jitkellem ħabib. Helmut Kohl kien ġgant tal-periodu ta' wara l-gwerra illi mexxina waqt li kien għadu ħaj kien deġa daħal fl-istorja u ħajibqa għal dejjem fil-paġni tal-kotba tal-istorja kien sar monument tal-miġja ta' dan il-kontinent. Irridu nizzu ħajr lilu pala Ġermanis pala Ewropew. Aħna qegħdin f'din il-belt franko-Ġermaniża, belt ta' frontiera illi tant kienet tal qalb Helmut Kohl u aħna rridna nilħqu din ix-xewqa tiegħu din iċ-ċerimonja ta' tifkira mhix ċerimonja mhux Ġermaniża hija ċerimonja Ewropea u dastant hija Ġermaniża wkoll. Qegħdin nibdew dan il-jum fi Strasburgu u ħantemmu dan il-jum fil-katedra ta' Speyer li tant kienet tal-qalbu. Helmut Kohl kien patriot Ġermaniż, iżda kien patriot Ewropew ukoll huwa rrid imexxi l persuni u rrit għadhom kien patriot Ewropew, kien patriot Ġermanis, il għaliex din fajneħ ma kienieċ kontradizzjoni li tkun Ġermanis u li tkun Ewropew. Din hija l-Ewropa li riet. Blaise Pascal, il-filosofu Franċiż, kien qal li joġbuħ l-affarijiet li jimxu fl-imkien. Jiena joġbuni l-affarijiet li jimxu fl-imkien għal Helmut Kohl l-unità Ġermaniża u dik Ewropea kienu iż-żewġ naħat tal-istess munita. Palma Konrad Adenauer u dejjem qalu u uża dejjem eh, dan il-ħsieb ta' Adenauer ukoll dan il-prinċipju applikaħ fil-prattika. Hemm bosta eżempji ta' dan. L-ewwel qabel kollox il-tuqieħ tal-ħajt ta' Berlin tant kienet intlaqat b'ferħa fl-Ewropa madwar id-dinja l-unifikazzjoni ġermaniża illi u tant kien jemmen fiha mhux kulħadd xtaqa anzi kien hemm min irrifjuta kompletament. Iżda Helmut Kohl paċenzja u diskussjoni impenjata kompla jisħaq fuq il-punt tiegħu għal riunifikazzjoni Ġermaniża u seta jagħmilha il l ġbena reputazzjoni tiegħu tul bosta u bosta snin kien kredibbli u kien ċar illi xtaq Ewropa u din xtaqa maquda huwa xtaq Ġermanja maquda u xtaq Ġermanja Ewropea. U kien kapaċi jemmen illi din kienet l-aħjar modija storika l-Ġermanja huwa kien kapaċi fil-fatt jaqqat il-popli mhux kulħadd kien kapaċi jaġixxi b'din b'dan il-mod huwa rali dan kien possibbli din ir-unifikazzjoni u ħata fl-opportunità bost oħrajn kienu jfallu kieku fil- l-istess tentattiv u kien kapaċi jkollu perspettiva usa u bekk irnexxa huwa kellu ħsieb Ewropew iżda dejjem ħares lejn l-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Ma ħares biss lejn il-Polonja iżda ħares mod partikolari lejn il-Polonja ma kienx responsabbli għal reati nazisti fil-Polonja iżda kien jaf il-pis fuq l-ispalel tal-Ġermanja. Pal ma kien jifimaw wkoll Willy Brandt. Willy Brandt u Helmut Kohl kienu żewġ individwi kbar ta' żmien. It-kabbir lejn l-Ewropa tal-Vant u dik ċentrali mingħajr il-Polonja ma kienx ikun possibbli fajnejn Kohl. U dan dejjem rridu nżommu quddiem għajnejna. Helmut Kohl ma kienx biss il-perit tal-Unifikazzjoni Ġermaniża huwa ikkontribwixxa essenzjalment ferm iżjed minn ħaddieħor biex il-ġeografija u l-istorja Ewropea tara għaqda mill-ġdid. Huwa waqqaf il-diviżjoni bejn l-Ewropa tal-Punent u dik tal-Fant. Aħna fil-Ewropa tal-Vant dik ċentrali u dik tan-nofsinhar nafu ħafna lil Helmut Kohl huwa ħadem anki ħafna fuq relazzjonijiet ma' Izrael huwa ħadem b'mod intelligenti kien ħabib ta' Izrael anki ir-rabtiet miegħu mal-Unjoni Sovjetika u mar-Russja kienu importanti għalih huwa kien kanċellier, kien storiku u kien jifhem id-dimensjonijiet differenti tar-Russja. Huwa fl-istess waqt kien jemmen tassew fir-relazzjoni transatlantika U wara Helmut Schmidt huwa botta anki il deċiżjoni mutwali tal il-ftehim transatlantiku. Jena hawnhekk l unikuħet wieħed illi rali l Helmut Kol jibki fit-13 ta' Settembru. Fis-97 il-Kunsill taħt il-Presidenza tiegħi fil-Lussemburgu iddeċida illi jwessa l-Ewropa lejn il-vant, lejn il-nofsinhar, b'Ċipru, Malta, Helmut Kohl kien talab biex jitkellem, sotu kien jaqbatu jitkellem. U fil-waqt li kell bleħnu jirtot għal dan il-jum tal-bidu ta' negozjati ta' subija kienu għet mill-isbaħ momenti ta' ħajtu illi huwa bħala kanċillier Ġermanis illi kien jisseta jgawdi minn dan il-moment ta' taqit tal-Ewropa kien jimliħ b'emozzjonijiet kbar u profondi u għal illi wara dak dik il-ħsara kollha illi imponiet il-Ġermanja fuq l-Ewropa kien mument sabiħ immens. Għal bosta bosta minuti beka ma kienx l-uniku wieħed. Ħadd ma staħa dak il-waqt ta' biki kienet situazzjoni ta' l-Ewropa fl-ħjar tagħha. Jiena u Survival fil-fatt flimkien ma' Svagelister kol kienu saħħa kbira għall-Ewropa kien difensuri va tal-interessi Ġermaniżi l-idea kienet li f'trattati insejsu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, idea li ressa b'ċentilezza istamba tkompla kompla isaħħaħ l-opinjoni tiegħu u l-pożizzjoni tiegħu fuqha. Huwa insista fuq din il kondizjoni għal fiħdan il-ftehim kieku m'għandniex euro kieku ma kienx għal Helmut Kohl. L-Unjoni Monetarja fajnieħ kienet sejra tagħmel laqda Ewropea irreversibli għal daqstant għalih kienet xol inta paċi b'mod differenti iżda Helmut Kohl jirrappreżenta xi ħaġa oħra huwa kien jirrappreżenta l-istati membri kollha żaru kbar kollha kienu jħossu li kienu rappreżentati tajjeb għaliex huwa kien ħares l-interessi ta' kulħadd. U l-ħarnet. Meta kien hemm negozjati u bosta kien ikonna negozjati, meta kien ikun hemm waqt iħollu jorbot fl-approċċ tiegħu dejjem kien jirnexxielu jaqat il-kapitali differenti tal-Ewropa u ma kienx iħalli bess iħalli li hemm kwistjoni nazzjonalisti illi jirbħu. Mela, Helmut Helmut Kohl. Idan Noer. Helmut Kohl kien dak ir-raġel li ħadem bla edha rikonċiljazzjoni franko-ġermaniża. Ħadem bl-istess entużjażmu. Kien iħobb lil Franza, kien jaf ir-ruħ ta' Franza, r-reġjonijiet tagħha fostom l-Alsas li tant kien iħobba tant kien iżura ta' spess, kien jaf l-aqwa ristoranti tal-Alsas li tantaw minnom. L-istorja sezzom stampa li tajt kull ma hemm xinat dwar kol u relazzjoni li kellu ma' Franza. Il-jum meta Verdan, Helmut Kohl u François Mitterrand ħadu bidejn xurxin. Fakru il-vitmi tal-ewwel gwerra dinjija u nħolqot ħbiberija bejn Franza u l-Ġermanja il-fat li qegħdin natuħ l-aħħar tislima fi Strasbourg, sede tal-Parlament Ewropew li dejjem kien tant ħabib tiegħu, ftit il-bot mix xmara rin u ġest ieħor Ewropew drammatiku, straordinarju u simboliku din il-belt tant sabiħa ta' Strasbourg li għalih kienet il-belt kapitali per eccellenza għaliex hija s-seda ta' dik l-istituzzjoni li tirrappreżenta ċittadini Illum se tagħti ġieħ lill-memorja ta' Helmut Kohl l-Ewropew. Tismus gegen sondern Għal-ħedin ma kienx ta' kontradizzjoni. Il-patriotizmu kienet xi ħaġa li tgħix ma' ieħor il-Ġermanja, il-Rajn Palatinet u l-Ewropa. Et jizzuħajr lil Helmut Kohl kellu ħajja mimlija ferm, bossa minn dak li ġarrab forsi intesa minnu stess, iżda żgur jixtieq li jitfakru bosta affarijiet li wettaq huwa id-dinja għamilha posta ħjar Aziz Helmut. Naħseb inti issa qiegħed il-ġenna, konna nippreferu kif għadek fostna, wedni illi fil-ġenna ma tibdiex klabb lokali tas-CDU għal partit tiegħek għamilt biżżejjed għal pajjiżek għamilt u għall Ewropa maquda tagħna għamilt biżejjed. Grazzi Helmut, xtrasiba, mille grazzie, muchas gracias, dankeschön. Nawguralek li tisriħ fil-paċi. Inti kellek ħajja mimlija u jistħoqlok il-paċi eterna. Merci, Herr Präsident. I would like to invite Mr. Do Nishtiq nistiden l-Sur Tusk, il-President tal konsil Ewropew, biex jagħti diskors tijaw. Szanowna rodzino, drodzy Gosh. Eżis membri tal-familja, senjuri, mistidna, ħbib. Jina Ewropew daqskem Pollak u daqskem ċittadin ta' Gdansk. Għalek inħoss li qiegħed pożizzjoni tajba biex ngħid ftit kliem ta' tislima lil Helmut Kohl, ċittadin Ewropew tal-Ewropa u ċittadin Ewropew tal-Belt ta' Gdansk. Miex b'kombinazzjoni illi raħal twelidi, il-raħal fejn ibet il-moviment Solidarnox id-deċida illi jizejjen lil-kanċellir kol b'dak it-titlu. Kienu ftit dawk fl-Ewropa illi kienu jifmu Tajjeb, daqs kem kien jifem Helmut Kohl kem kien importanti li rivelli għal ħelsien fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant għall-idea ta' għaqda ġermaniza u anka għall-unifikazzjoni tal-Ewropa kollha kemmi. Spiss kien jgħid illi dawk illi taw l-ewwel daqqa biex waqgħu il-ħajt ta' Berlin kienu l-ħaddiema tat tarzna ta' Gdansk fl-1980 U kien għalhekk li apparti mill-li ħadem għal rionifikazzjoni tal-Ġermanja huwa tqabat ukoll biex eh, l-eks pajjiżi tal-blokk Sovjetiku jkunu jistgħu wkoll jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Huwa ta' simbolizmu storiku illi l-aħbar tal-waqa tal-ħajt ta' Berlin waslet għal widnejn kol meta hu kien Varsavja kien fuq żjara uffiċjali fl-ewwel eh, lill-ewwel Prim Ministru mhux komunist. Huwa kien eh, u kien propju minn Varsavja fejn huwa lissen l-ewwel kliem ta' inkoraġġiment u appoġġ għall-idea ta' Ġermanja Mauda kien propju Varsavja li kien il, kienet il-belt li tant kienet batit taħt idejn il-Ġermaniżi matul il-gwerra. Il-kontribut illi ta' Helmut Kohl għal proċess ta' eh, ftejn mutwu kien enormi u għagrazzi għalih illi kliem bħal fiduċja u rikonċillazzjoni għal darboħra saru ta' tifsira kbira fil-relazzjonijiet bejn Franza u Ġermanja u bejn il-Ġermanja u l-Polonja. Jiena tandi żewġ stampi importanti f'moħħi, il-President Mitterrand u l-Kanċilier Kohl jieħdu bit xulxin Verdan u il-Prim Ministru Maġovjeski kif ukoll il-Kanċellier Koll jitan fi Fikritskova jumejn wara il-waqa tal-ħajt. Kienu dawk il-ġesti u il-deċiżjonijiet li tieħdu warajhom illi saru il-ġebra tax-xewka tal-Ewropa moderna. Helmut Kohl sarraf fi prattika politika il-klim ta' Thomas Mann. Aħna rridu Ġermanja Ewropea u mhux Ewropa Ġermaniża. Imma il-viżjoni tiegħu kienet tiġebet li lin mill-frontieri u l-interessi tal-Ġermanja. B'determinazzjoni straordinarja u għaffittex li definixxi Ewropa komuni, fittex dak li jaqgħad l-Ewropa flimkien, Minnajr ma jilludi ruħu dwar eh, kemm kien sar ikun diffiċli li nwarbu dak li jifridna. Eh, Ewropa maquda saret realtà għaliex kienet imbirka bisħab illi kellhom proġetti kbar kienu l-ġkanti tal-politika Ewropea l Valeza, François Mitterrand, Tadeusz Mazowiecki, Faklaf Havel u fuq livell differenti il-Papa Ġwan Pawlu t Illum dawk is-suċċessuri ta' dawn l-eroj il-kbar tal-Ewropa tal-istorja Ewropea pożittiva iridu għawek miġbura madwar it-tabut tiegħu jeżaminaw il-kuxjenzi tagħhom. F'Berlin, f'Varsavja, f'Pariġi u f'Budapest, il-mistoqsija dwar il-ġejjieni ta' Ewropa maquda trid tingħata tweġiba qawwija iva, iva lill-Unjoni, iva lill-Helsin, iva lid-drittijiet tal-bniedem. Fitwim il-qudisa ta' rikonċiljazzjoni ġewwa Kriġova, il-kanċelier Kol kien qal ejjew nersqu mill-altar lejn ġejjieni sabiħ u paċifiku imbirek minn Alla. Għaż-żewġ nazzjonijiet tagħna kemm dik Pollakka kif ukoll dik Ġermaniża u għalina l-koll fl-Ewropa. Jalla dak il-klim jibqa' fil-memorja tagħna. Grazzi.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 Hija biss Ewropa maquda u b'saħħitha illi kapaċi jkollha id-dialogu meħtieġ mal-ħbib tagħna fl-Amerika u fil-Vant flimkien mal ħbieb u l-allejati tagħna u bekk ikollna ċans illi nsibu soluzzjoni dan huwa meħtieġ biex inżommu l-paċi fid-dinja. Il-karba l-ħelsin tal-Ġermaniżi f'Berlin tal-Vant u fil-GDR sarfet fit twaqih paċifiku tal-ħajt u l-barbed wire. Wara kważi tliet deċenji ta' firda, il-poplu tal-Ġermanja iċċelebra l-fatt li seta jerġa' għat u li huwa ġens wieħed. brauchen. Starkes Europa, ein Europa mit Selbstvertrauen. Għanna bżon Europa b'saħħitha. Europa li temmen fija nifisa, jekk ma ridux li il-politika dinija toħodna bitċajt. Neġan tenni, il-koll għanna bżon l-Europa. Il-konċett ta' stat-nazzjon ta' seklu 19 għat musajn nesċilu jidaħalna fis seklu 21. Erfolg der Reformpolitik Is-suċċess tal-politika ta' riforma fid-demokrazija ġodda fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant huwa bla dubju fl-interess tal-Unjoni Ewropea wkoll. Überall dort, wo Grenzen ungehindert über Kull fejn jistgħu jinqasmu l-frontieri bla xkiel, jistaw jiġu skambjati ħsibijiet u femmijiet liberament u n-nis tista' tiltaqa. Eventualment, in-nuqqas ta' fiduċja u l-ostalità m'għandhom l-ebda tama. L-aħjar garanzija ta' paċi dejjima u ċerta fl-Ewropa hija u tibqa' il-ħelsien tal-poplu.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 lill-President tal-Parlament, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill talli qed jagħtuni dan l fl flimkien mal-mara ta' Helmut Kol jituni dil l-opportunità biex insellem lil Helmut kol, insellem lil Ħabib. Eh, ħajkun diffiċli għalija u nħu gost li diskorsu ħames minuti biss Jina insellem il-Helmut Kol mid-dimensjoni tal-ħbiberija. Konna naqdu flimkien il-fiduċja mal-ħbiberija li mhix ħaġa komuni fil-politika u konna naqdu flimkien mal-fiduċja u l-ħbiberija il-lealtà. U meta l-lealtà ma kienx taħdem huwa kien bniedem sensittiv ħafna, kien bniedem li jafsew l-istorja u għalhekk kien jitkellem fuq Ġermanja Ewropea biex qatt merġa' jkun hemm Ewropa Ġermaniża. Kien bniedem illi kellu sens ta' soċjetà u xi dan jinsewħ kien bniedem illi kien jemmen fl-ekonomija soċjali tas-suq. Qatt ma ħaseb illi dimensjoni soċjali tal-proġett Ewropew seta' tkun taxkil biex l-Ewropa tingħaqad fl-ekonomija mal-ekonomija tal-globalizzazzjoni. Ma jista' Prim Ministri, mexxejja ta' Stat, hawnhekk illum tlifna Ewropew kbir jiena qed inħossi li tlift ħabib kbir illi miegħu samt momenti storiċi, momenti deċiżivi għal-Ġermanja, għal-Spanja, għall-Ewropa u għad-dinja. Il-President Juncker semma deċiżjoni storika dwar il missajs fuq distanza medja. Dika kienet deċiżjoni li għalija kien iġiret ħafna u jien kompanjajtu sal-moment fejn eh, tieħdet deċiżjoni li il-missiles ma jintbatux kienu missiles li kienu jotlu Ġermaniżi biss. Huwa eh, bħala Franċis kien jitkellem frażi waħda biss. Huwa kien jgħid il-parl François Premier Legrand. Kien kien juri dan is-sens ta' ħbiberija fil-laqat. Linna l-Ispanja għena wkoll biex aħna nissieħbu fil-Komunità Ewropea konna aħna tnej flimkien, flimkien ma' Delors, ma' Mitterrand u ma' ħbib oħra illi ċelebrajna fi ċerimonja ta' firma tal-att uniku li kien eh, pass importanti fil-kostruzzjoni Ewropea u li eventualment wassal biex inbena trattat tal-Unjoni Ewropea. U fost dawn l-sfidi storiċi kollha kienem il-waqa tal-ħajt ta' Berlin. Huwa kien jaf xandu jagħmel, kien jaf jaħtaf l-opportunità biex iwassal sabiex din l-opportunità tkun ta' pis storiku għall-Ewropa huwa fil-fatt kien jgħid irridu Ġermanja Ewropea u mhux Ewropa Ġermaniża u din hija frażi li tiddefinixxih, tiddefinixxi r-rieda tiegħu. Kien lest saħansitra illi eh, ipoġġi frisk il-pożizzjoni tiegħu billi jaċċetta l-euro Aħna konna firmajna trattat ekonomiku taqda fil-munita u kien jaf li daka kienet kwestjoni li seta taħansi trattel fu l-karriera politika tiegħu. Kien riskju li ħa aċċettaħ. U meta fl-aħħar tilef l-elezzjoni, kollha maħna nitilfu l-elezzjoni x'darba oħra, kien qal biex tigverna trid miljoni ta' voti u tkun tista' tajx imma tajx bl-apprezzament u bil-lealtà ta' verament ftit ħbib. Il biex tikverna kif qed ngħidu trid ħafna appoġġ u s surħel Helmut kellu ħafna ħbib u akkompanjanti matul ħajtu. Illum wieħed minn dawn il-ħbieb akkumpanjanti jixtieq sellimlu u jixtieq sellimlu billi jgħidlu inti se tħalli vojt politiku warajk se tħalli vojt politiku kbir illi ser jintela bil-memorja tijak, bil-determinazzjoni tijak u e, b'wirja reali ta' xolok matul ħajtek. Imma għal persuni bħali indi se tħalli l-vojt ukoll taħbiberija illi sviluppat matul snin twal, sviluppat matul momenti storiċi u se tħalli dan il-vojt moment fejn għanna bżonnok Imma Helmut sarraħ moħħok maħniċ se ninsewk. Gracias, señor presidente. Grazie Hafna, President. U issa nishtiq nistiden l-Sur Bill Clinton, ex-President tal-Istati Uniti biex jgħid kelmtejn. Micah, Thank you for giving me the opportunity. Grazzi tal-li għatittuni din l-opportunità biex najt kemtejn. Grazzi l Peter, Walter, il-familja ta' Helmut, lil-mexxejja tal-Europa, fl-Unjoni Ewropea, il-Kanċellir Merkel, President Macron, il-Prim Ministri u l-Uffiċjali u lin li għedin hawnhekk prezenti. Nishtiq nitlobkom li taħsbu dwar xi ħaġa li eh, mhix miktuba fid-diskors tiegħi, kont qed inħares lejn din il-folla li hawn miġbura hawnhekk illum. Il-kol kemm aħna li xi darba kellna mandat. Il-kol kemm aħna li qegħdin hawnhekk illum. Għaliex ġejna? Għaliex Helmut Kohl tana l-opportunità li ninvolvu ruħna f'xi ħaġa li kienet ferm akbar minna, ikbar mill-mandati tagħna, ikbar mill-karriri tagħna għaliex il-koll kemm aħna xi darba jew oħra se nispiċċaw hemmhekk fejn qiegħdu illum f'tebut. U l-unika regali li nistgħu nħallu warajna huwa ġejjieni għal uliedna u l-libertà li jagħmlu l-għażliet tagħhom u l-iżbalji tagħhom ukoll. Jiena kont inħobbu. u Hillary tajt illi jiena kont inħobbu għaliex kellu aptit u kien ħobb jiekol aktar minni. Spiss kien jiġi Washington u darba ħadni fil-restorant li liktar kien iħobbu. Emmek kien restorant jismu Filomina nirrakkomanda l-kom u koll lilkom. Għalfej qed ngħidilkom dan kollu, sinjuri. Għaliex is-seklu 21 fl-Ewropa bħalma tafu beda meta Helmut Kohl kien prezenti ħafna u kellu ħames mistoqsijiet li għatandhom l-implikazzjonijiet tagħhom fuq il-ħajja tagħna illum u minħabba tweġibiet illi tal dawk il-ħames mistoqsijiet qegħdin hawnhekk aħna illum. Għandu jkun hemm Ġermanja verament maquda wara li jaqa il-ħajt ta' Berlin kif se tkun, kemm se tiswa, se jkun diffiċli, imma se nkunu poplu wieħed maqut u għanna nelbu d-diffikultajiet sabiex din issir realtà. Anki fil-każ tiegħu, per eżempju, meta ma reġax ġie elett għaliex dam iktar il-vant biex il-laħaq mal-ponent mill-li wieħed kien qed jistenna. Bat staqsew ukoll jekk għandu xikun hemm Unjoni Ewropea li teżisti verament u sabiex din dan il-proġett Ewropew jeleb l isfida tal-gwerer ta potenzjali il-ġnus kollha tal-Ewropa nistgħu verament namlu dan il-proġett realtà jekk naħdmu flimkien? Il-Ġermanja li ma tant ħadd ma kien jemmen fiha kella tinvesti biex jieqaf il-ġlied fil bosnia u tabboġa l-ewwel intervent tan-NATO barra mill-pajjiżi membri tagħha u l-ewwel skjerament ta' soldati Ġermaniżi barra mill-Ġermanja wara il-tmim tal-tieni gwerra dinjija. Wara il-ġlied imdemmi tal-gwerra fl-aħħar waqa il-ħajt ta' Berlin. Mbatt x'għandna nagħmlu wara? Nihdu r-ruħ, jew inkella ngħidu dik kienet esperjenza kera u qarsa ħafna għal russja u natuhom idejna lir-Russi u ntuhom ukoll il-flus. U talili l-opportunità li nagħmel l-istess. N-NATO għanna nżommuwa jew inwarbu darba baldejjem. Kien hemm ħafna nies li qalu ħanwarbu darba baldejjem. dejjem. Jew inkella forsi għandna inkabruha mhux bħala teddida imma bħala weda b'sensiela ta' sħubijiet speċjali li kienu jinkludu kemm ir-Russja kif ukoll l-Ukrajina sabiex tiggarantixxi l-integrità territorjali u l-kooperazzjoni bejn il-popli għal futur. Dawn kienu mistoqsijiet kbar u importanti illum palli kikumu ma xejn. Imma ara issa kemm inbidlu l-affarijiet minn dak iż-żmien law. Forsi eh, aħna li issa xi aħna nidru illi aħna forsi se nibqgħu hawnhekk għal dejjem imma le rebħiet ma jdumux għal dejjem u laqqas mem telfit li jibqaw għal dejjem fil-politika jena lil Helmut kont inħobbu għaliex kien hopp ħafna affarijiet mhux li kell biss ħafna affarijiet oħrajn inħobbu għaliex riet joħloq dinja fejn ħadd ma jkun jiddomina fuq l-oħrajn, ħadd ma jaħkem fuq l-oħrajn, fejn ikun hemm kooperazzjoni, fejn ikun hemm gruppi imħaltin sabiex jieħdu jittieħdu deċiżjonijiet aħjar milli deċiżjonijiet li jieħdu d-dittaturi. Dinja fejn iż-żgħażagħ ikollhom il-libertà li jgħidu illi aħna kellna żball li dak li għamilna qabel mhuwiex biżejjed għal ħajja tal-lum. Helmut kellu il-kuraġġ illi iċedi il-mexxejja tal-Bank Ċentrali Ewropew kien pass naturali għalih, kien jgħid li hemm bżonn li nitalmu naqsmu madwar id-dinja llum qed naraw il-politika tal-identità li qiegħda terġa' tfeċ min aħna u għanna nkunu uh, definiti aktar mid-differenzi li hemm bejnietna jew minn dak l-affarijiet li jaqduna. Helmut Kohl kien kburi li kien Ġermanis meta ġie fuq zjara statali fl-Istati Uniti ħallejtu ikun verament Ġermaniż u ħattu woki l-iktar belt Ġermaniża li għandna fejn għandna fejn tkellem bil-Ġermaniż ma studenti Afrika u Amerikani illi kienu jitkellmu bil-Ġermaniż ta' kuljum il-ħin kollu fl-iskola u kien tal-fema illi f'dinja interdependenti fejn il-fruttieri kienu eh, jiġbħu iktar l-ġbiekim illi il-ħitan fejn kien hemm ħafna possibilitajiet imma konna wkoll iktar vulnerabbli għal dak kollu li huwa teddida bħal pereżempju terrorizmu jew il-ċiberkriminalità imma li xorta kellna punti komuni u Helmut Kohl kien kburi illi kien Ġermaniż kien ġelni prova niko l-affarijiet li verament marriċ nikolom. Għalix u kien gburi li kien Ġermanis u kien gburi li kien Ewropew. Imma bil-mot tijaw ħafna drabi politiku u kultant dominanti ħafna u għakin jajt illi il-problemi ta' s-seklu 21 kienu kollha imnisla minn nies u f'nies illi kienu jemnu illi il-ħakma kienet aħjar mill-kooperazzjoni. Aħna kollha li qegħdin illum li xi darba konna xi ħadd l-lum maħna xejn, qegħdin hawnhekk miġbura l-lum biex nirringrazzjaw lil Helmut tal-li permettinna nkunu involuti fi proġett ikbar mill-li konna aħna. Grazzi tal-li tajtna din l-opportunità li niftakru illi l-ħaddima Pollakki fi Gdansk illi il-ħajja tagħhom hija importanti daqstana fajnejn alla. Il-politika fl-aħħar mill-aħħar mhijiex min huwa l-iktar kapaċi li jaħkem imma dwar li tagħti possibilità għal għal ħajja ħjar lill-ikbar numru ta' nies anke l-iktar nis-sinjuri xi darba jew oħra jispiċċaw fit-twiebet l-iktar nies setana kemm jekk inti tħares il-ħajja tal-oħrajn jew teqrida, il-kol kemm kem huma se jmorru id-dar kif ngħidu aħna fl-Amerika. Huma eh, meta jkun hemm servizzi ta' dan it-tip li għandna hawnhekk illum jgħidu dik il-persuna sejra d-dar. U Helmut Kol femu kollu dan. Mela xi ngħidlek Helmut, strieħ issa. L-ikbar regali li inti ħallejtinna hija il-lezzjoni, lezzjoni li l-iktar ħaġa importanti li għanna fid-dinja hija dak li aħna nħallu l il-paċi, is-sigurtà, il libertà il paċi il sigurtà biex jibnu il-prosperità tagħhom, biex joħolmu il-ħolm tagħhom u jemnu li jistgħu jkunu kbar biss jekk huma jgħinu jagħtu daqatit l-oħrajn u mhux jafsuhom l-isfel. Għamilt biċċa xogħol verament kbira u daw kollha li konna involuti fiha inħobbuk propju għalix permejtetilna nkunu parti minna.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 Nitlob l-sur Dimitri Medvedev, il-President tal- il-Prim-Ministru tal-Federazzjoni Russa biex jindirizza din ċeremonja. ċerimonja Уважаемая госпожа Коль Рихтер. Сеньора Richter. Рихтер familjari ta' Helmut Kohl. Sinjuri, illum aħna natu tislija tal-aħħar lil Helmut Kohl il-persuna illi imsejħa bil raġun mhux biss il-perit ta' riunifikazzjoni Ġermaniża iżda il-perit ta' l-Ewropa Maquda u biex nkun iżjed ċar il-perit tal-eżistenza tad dinja tal-lum. Helmut Kohl kien personalità kbira f'kull sens tal-kelma, kellu pjanijiet kbar, idejat kbar, kien meċċej minn dawk it-tip illi ibidlu il-ġejjini. Fis-16 il-sena illi kien kanċellir tal-Ġermanja biddel ħafna affarijiet u l-lum il-ġurnata ngħidu dak li biddel u impossibbli terġa' tagħmlu. Aħna llum narawha b'mod differenti. Ma kienx possibbli dak li jagħmel isir bebda mod ieħor u kien kapaċi jara l-unika direzzjoni u l-istorja kif imxiet u rrit illi Helmut Kohl kien raġel tal-ġejjieni għal-Ġermaniżi huwa fetaħa l-epoka ta' l-unità tal-għaqda f'din il ġermanija ġdida, ġenerazzjoni ġdida diġà kibret. F'dak il-waqt il-kollegi tiegħi diġa' semmew illi mhux kulħadd kien lest jaċċettaw. Iżda Helmut Kohl kien jaf perfettament x'inhu ħajt. Huwa kien jarah bħala żagħżugħ u mbagħad dam ferm sama laħa situazzjoni fejn l-Ewropa ma tkunx maqsuma mhux mill-frontieri, mhux blidejat ostili, bl-ideoloġiji ta' mibeda Helmut Kohl kien jaf li b'dan il-mod ta' kif teleb id-diviżjoni tal-Ewropa kien jista' jerġa' jaqqat pajjiżu stess. F'din il-modija pajjiżi stess ir-Russja kienet imsieħeb illi hu seta' jistriħ fuqu niesna fehmu perfettament il-problema tal-konfrontazzjoni u l-valur tal-paċi dan ippermetta sabiex. L-dewwa tal-biraħ jibdew jibnu Relazzjonijiet ġodda bażi ta' ugwaljanza u rispett reċiproku Helmut Kohl għamel ħafna sabiex ir-rabtiet tagħna jkunu ta' suċċess l-aħjar fl-istorja. U ir-Russja dan ittih valur li ferm, ittih importanza għolja. Helmut Kohl irnexxilu jilħaq il-mira prinċipali ta' ħajtu. Huwa baqa mexxej nazzjonali iżda aġixxa u ħaseb f'kuntest Ewropew u saħansitra dinji ma kienx joħlom biss dwar Ġermanja maquda iżda dwar Ewropa maquda kien jara r russja bħala parti integrali f'dan il-pjan. Kienet ħolma ta' ġejjini mingħajr ostilità dewwa barbed wire mingħajr ħitan ħolma ta' paċi u sigurta għal kulħadd. meta persuna tmur li lin mill-frontieri, tmur li lin mill-istati, li lin mill-nazzjonijiet. U il-valuri tiegħu hekk għamlu bil-kooperazzjoni, bil-valuri fil-ħolqien ta' din id-dar komuni ma nistawx nieqfu hemm ma nistawx ngħidu illi kollox lest, kollox mitmum Irridu nkomplu naħdmu fl-imkien. Il-ħajta ta' Berlin twaqqa. U mfarraka bħala souvenirs. Iżda irridu nammettu illi illum bħala riżultat tal-kontradizzjoni tagħna għadna ma implementajniex din il-ħolma ta' dar komuni. Irridu nifmu illi Ewropa li tipprospera Ewropa sigura hija l-ħolma tagħna. Helmut Kohl wera fi żmien diffiċli li din il-ħolma tista' tintlaħaq. Illi tkun l-eredi tal-ħolma tiegħu hija responsabilità illi tistrieħa fuq l-ispalel tal-mexxejja Ewropej kollha. Sinjuri, il-modija ta' ħajjat il-kanċellier tal-unifikazzjoni Ewropea u r-unifikazzjoni Ġermaniża sejra tkompli tissarra f'rispett. Aħna nibqaw niftakru f'Helmut Kohl bħal ħabib tagħna fir-Russja. Politiku għaqli, persuna sinċira. Fissem il-Federazzjoni Russa nixtieq nesprimi il-kondoljanzi tagħna nazzi l-omor għal l-omor ta' iben il-kbir tal germania Helmut Kohl. Spasiba, lilek. Je prie Monsieur Emmanuel Macron. Nistiden li Sur Emmanuel Macron, President ta' Repubblika Franċiża biex jiġi jagħmel id-diskors tiegħu. Signora Cole, eżis membri tal-familja Cole, kapijiet tal-Istat u kapijiet tal-Gvern. Sinjuri rappresentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej, ministri, Signuri ambasċaturi, Signuri deputati parlamentari. Grazzi tal-li l-lum għaziltu l-Strasburg, wieħed mill-pajjiżi l-aktar importanti f'din l-Ewropa li Helmut Kohl tant kien ħobba u li għalija tant għamel. Grazzi tal-lum inġbarna fi Strasbourg. Permettu li illi insemmi lil Simon Veil illi mietet il-bira li kienet eh, deputat unbat wara president tal-Parlament Ewropew u li kienet taf il-prezz li swiet l-Europa tana kienet Ewropa imwilda mill-esperjenza kera tal-mewt u aħna qegħdin hawnhekk illum. Miġburin f'dan il-jum biex natu ġieħ lill-memorja ta' Helmut Kohl u iktar mill-memorja tiegħu fil-marka illi ħalla fuq l-istorja ħafna minnkom semmejtu b'emozzjoni qawwija il-momenti li qsamtu miegħu imma għal ġenerazzjoni tiegħi Helmut Kohl huwa diġa parti mill-istorja Ewropea hija esperjenza ta' ħajja illi aħna ma konniex eh, emmek għalija u ma' zliet koraġġużi li saru għalina qabilna affarijiet illi illum il-ġurnata issa m'għandniex għalfejn nibqgħu nażluhom. Diġan nkitbu eluf ta' paġni jagħtu ġieħ lill-ħidma tiegħu il wol tiegħu li spikka fir-unifikazzjoni tal-Ġermanja u fil-proġett Ewropew. U ir-raġel ukoll illi kemm il-darba kellu il-kuraġġ illi jieħu deċiżjonijiet għalbina kontra l-opinjoni pubblika anke meta dawn ma kinux mistennija jew mixtieqa u bħala President tal-Repubblika Franċiża ma rridx li l-wirt tiegħu napprezzawh biss f'termini ta' kisbiet politiċi alla volja kienu bosta għaliex it-talima li ħallilna Helmut Kohl isarraf ferm aktar minn hekk Iva, Helmut Koll għalina kien siħeb tal-qalb, għallejat importanti u raġel li ħadem bla eda, imma kien ferm aktar minn hekk. Għal Franza kien ħabib. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Franza kienet minsuġa minn memorji personali, familjari u storiċi. Iżda kienet ukoll frott il-kurzità li dan ir-raġel imwieled Freinland kellu fir-rigward tal-ġirien tiegħu meta xeħed ħarstu lejn ix-xatt liħor ta' xmara u għażel il-pontijiet mill-flok il-frontieri u l-ħitan. Din ir-relazzjoni kienet kellha timbru tal-rispett tal li kien ikun kontra u jieqaf il-erda il u il- il-moħrija meta xuħut mill-lazliet li kienu għedin jamlu meċċej Ewropej, eh, kienu għedin ħasbu l xuħut, Helmut Kohl appoġġana u hekk serraħ sħabu. U meta l-piki nazzjonali għamluha diffiċli għalina li naqblu fuq l-Ewropa per eżempju, dejjem baqa jemmen li xorta konna se naslu u meta konna imħazbin dwar l-rinifikazzjoni tal-Ġermanja għamel ħiltu biex minflok ma dajfet minħabba rinifikazzjoni l-Ewropa s saħħet Franza kienet kapaċi turi li kien jistħu illaħ ħbiberija bħal dik wara Charles de Gaulle u Konrad Adenauer, wara Valéry Giscard d'Estaing u Helmut Schmidt li kienu bnew sisin sodi għall-Europa, François Mitterrand kompla jibni fuqhom. kienu jafu jelbu l-esperjenza traġika tal-ġenerazzjoni tagħhom. it tnejn li huma kienu raw n-nies jitqablu, jitqabdu u minn nies minn min popli edewa għamluhom ħbieb Helmut Kohl u François Mitterrand u wara Jacques Chirac u rew li bitċar li l-Europa seta tkun b'saħħetha daqskemm kienu sodi ir-rieda tajba li ħolmot dik il-ħolma u l-ħbiberija li sawrita. Ejjew niftakru fl-4 ta' jannar l-1990 meta Helmut Kohl eh, mar iżur lil François Mitterrand f'daru fl-Aċte wara ġemat sħaħ ta' diskussjonijiet wara l-unifikazzjoni tal-Ġermanja dawn iż-żewġ irġiel tkellmu fuq kollox waqt mixja taħt is-siġar tal-arznu fuq il-ħamrija imramla tal-land. Kien dan il-ġest sempliċi ta' ħbiberija ta' tnejn minn nies li jagħmlu ftit passi spalla ma' spalla li wassal għal ftejn. Id-destin tad-dinja ma jista' qatt ikun akbar jew aħjar mill-irġiel u n-nisa li fasluh. Helmut Kohl u François Mitterrand u rew illi fraternità tista' ssir bħal melħ li tilef l-imluħa tiegħu jekk ma ġibx aqda ġenwina bejn il-bnedmin. U din l-għaqda trid tintrifet permezz tal-istituzzjonijiet u l-ftejmiet. U huma ma setawx jafdaw din l-ambizzjoni fidejna ħjar minn dawk ta' Jacques Delors u dak huwa li għadna l lum u lil dawk li llum il-ġurnata jemnu li l-istituzzjonijiet u trattati Ewropej ma huma xejn għajr invenzjonijiet teknotratiċi li ma jiswew xejn ngħidilhom. Hawnhekk qudiem Helmut Kohl tajdu hekk għaliex il-biberija tagħkom birdet għaliex ħallejtu ix-xrar tan-nar li nissilhom jintefa' dak għaliex insejtu il-waħx li kienem qabilhom. Intom edin tiddeċiedu li l-Europa trid tkun teknokratika, imma x'inhu l-messaġġ li ħallinna Helmut Kohl? Huwa rrid jgħidilna li l-Ewropa tal-lum hija frotta l-istorja ta' bosta ġenerazzjonijiet ta' nisa u rġiel li iddeċidu illi jagħmlu iktar minn dak illi kien id-destin tagħhom illi kellhom il-kuraġġ illi umu u jiġġieldu kontra l-mibeda u l-biża' li bini ma jitlifx is-sens tiegħu u l-ġmiel tiegħu meta jkun battal u abbandonat. Helmut Kohl urina illi Iva il-politika importanti, il-ħila importanti, imma permezz tagħhom dawn ma tibni xejn u ma l-idejali mdawla miħbiberija u mill-istoffa tal-ħajja li jissaxħu l-proġetti tagħna u jiżguraw il-kontinwità tagħhom. Dawn huma l-ideali li jien flimkien ma' Angela Merkel nixtieq nerġa' nagħtihom tifsira, ħajja u stoffa L-istorja xi darba għad tiġudika anke lilna. Se minna fil-komma dak kollu li ċedejna kemm biex insibu soluzzjonijiet faċli u ta' skedda u fġieħ l egorizmu nazzjonali tagħna. U tibqa tafulna wkoll għas-sinċerità tal-impenn tagħna favur il-paċi u l-qbil bejn il-popli, l-impenn ġenwin tagħna imsarra f'ħidma f'ris il-proġett Ewropew li huwa prerekwiżit għal paċi u l-qbil bejn il-popli din il-ħbiberija qawwija mniska mill-istorja komuni tagħna, mill-kulturi tagħna minn suġa flimkien, ħaġa waħda u miż-żminijiet kifra u mudlama li għaddejna minnhom flimkien U meta jitħlinna dubju jew nibdew naqtaw qalbna qoddim din il-biċċa xogħol enormi li għandna qudiemna jew niftakru fil-kbir Helmut kol u natu ħajr. Ejjew nġibu f'moħħna dan il-kliem. Illum m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna. Għanna għalfejn inkunu ottimisti, realisti. L-eżempju tiegħu jibqa' għalina għajn ta' dak kollu li neħtieġu biex nibqaw mixin il-qoddim il-koll fl-imkien. Għajn ta' kuraċ u tama bla tarf.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 Eccellenzi, membri onorevoli, signori. Aziza signora Rishte, aziz membri tal-familja tas sur Kol, illum edina wek biex natu laħar tislima lil sur Kol. Il-kanċillir tal-Aqda Ġermaniza kien rebbieħ tal-premju Charlemagne u ċittadin onorarju tal-Europa. Pala Zazuh kien student tal-istorja u issa u stess sappostu fl-istejjer tal-istorja. Helmut Kohl jirrappreżenta epoka bil-politika domestika u internazzjonali tiegħu huwa iffissa standards ġodda. Il-Kanċellerija Federali tiegħu hija marbuta ma' ħafna snin ta' ġit u prosperità, ma' minn dan kollu Qatt ma tilef il-perspettiva sħiħa, dejjem baqa jara l-istampa sħiħa li l-in mill-Ġermanja, dejjem baqa jara eh, li l-in mill-lum en biex iġib bidliet kbar, en biex joħloq Ewropa fiħdan il-Ġermanja u ħoloq l-Ewropa li għanna l-lum. Ħafna mill-affarijiet li l-lum naħduhom fovja l lilu, il fat li, l -lum, l-Ewropa u eh, eh, l-Ewropa tal-Vant u tal-Punent huma maqudin, il fat li m'għandniex kontrolli fuq il-frontieri bejn l-Istati Ewropej, il fat li ħafna minn dawn il-pajjiż Ewropej l għandhom monita komuni u l fat li l-Unjoni Ewropea fil-fatt teżisti, il sempliċi fat li teżisti dawn huma kollha affarijiet malbuta l isem ta' Helmut Kohl dana kellu influenza kbira u ħoloq ġenerazzjoni sħiħa. Hemm ħafna forsi femit eh, differenti dwar is-sur kol, kien hemm min kellu differenzi miegħu, kien hemm min għadda minn żminijiet fejn ma tantx kien hemm tajjeb miegħu anke jiena. Imma dan kollu ma jistax ittappan il-kisbit kbar li kellu matul ħajtu u għalhekk anke aħna bħala opponenti politiċi tiegħu irridu nirrispettaw dan il-fatt. Jiena li kien impressjonani minn Helmut Kohl iżjed minn xejn kien l-intwizzjoni li kellu għal dak li huwa politikament viabli. U fl-istess ħin, bla ma nkun kontradittorja, kellu kol konvenzjoni ċa eh, soda li dejjem gwidatu fid-deċiżjonijiet tiegħu. Inti dejjem stajt tafda fuq Helmut Kol mill-bidunet kien dejjem kapaċi jinvolvi lin-nies fit-tim tiegħu u kien anke jissorprendihom jissorprendi nies fil-kabinet tiegħu. Per eżempju li kien jażel liberament u e, kellu dan is-sens ta' libertà ħafna iżjed milli forsi kien jidher. Ovvjament, kultant kien diffiċli tikkonvinċi jew tibdillu femtu, kultant kien impossibbli, imma dejjem kien jisma' lil membri tal-kabinett tiegħu u dejjem kien jappoġġjom kemm bil-kliem kif ukoll bil-fatti. Fl-1992 jina kont ksirt saqajja, kelli nieħu xi kura medika u kien diffiċli għalija naħdem. Imma Helmut kol kien jgħin, kien jgħin lin-nies, kien jinteressa ruħu fihom, kien irid eh, rabta u kuntat mill-qrib ma' kulħadd u dan irnexxielu jiksbu fil-Ġermanja, fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja huwa fil-fatt ħoloq rabtiet u relazzjonijiet sodi u mill-qrib bena relazzjonijiet ta' fiduċja u ta' ħbiberija. Huwa kien politiku, però kien jinteressa ruħu fin-nies. Meta sar kanċilir fl-1982 l-ewwel żjara tiegħu kienet lejn kienet f'Pariġi. U batwara wara ta' Mitterrand kien qal illi il-Franċiżi inizjalment kienu daqsxejn riservati imma mbagħad eventwalment eh, badna sew u kemm kamorna tajjeb flimkien. Allura Dawn huma koll episodi li sabu postom fir relazzjoni bejn il-Franza u l ġermanja Issa, niftakru per eżempju ritratt ta' dawn iż-żewġ eh, kapit ta' stad Verdan qegħdin jieħdu qegħdin eh, jieħdu eh, jieħdu bidej xulxin Helmut Koll fil-fat kien tajb ħafna f'dan affarijiet kien jaf jibni l-pontijiet bena pont anka lejn Moskow anka lejn Washington. Ħolo relazzjonijiet tajba bejn il-Ġermanja u l-pajjiżi ġirien kif ukoll ma' pajjiżi oħrajn huwa bħala żagħżugħ kien esperjenza t-tieni gwerra dinija. Kien ra il-tbatija u l-jasar li kien hemm li għaddew minnu il-ħafna popli kif ukoll kien għadda mill-biża ta' bombardjar bil-lejl daw kienu koll esperjenzi illi fil-bidu tal-politika karriera tiegħu tal-karriera politika tiegħu xprunaw biex jissiħeb fis-CDU. Kienu kolla esperjenzi illi kellhom impatt anka fuq il-karriera internazzjonali tiegħu. U għalhekk illi nxilu jibni Ewropa b'saħħita fejn qatt ma nerġgħu naraw gwerra. Dika kienet il-filosofija tiegħu kienet ukoll parti mill-azzjoni politika tiegħu. Fl-istess ħin Helmut Kohl kien baqa bnidem sempliċi, kien eh, kien ħafna raħal twelidu, r-reġjun tiegħu, Rajnan Pfalz, u minn dejjem kellu eh, rabta qawwija l-eruq tiegħu kienu hemmhekk fil-qalba tal-Ewropa. Kien jifhem sew ukoll is-sentimenti tal-ġirien tagħna u kien jifhimhom mill-qalb u fil-fatt min kien jitkellem miegħu kien jinduna kienu jafu li jistgħu jorbtu fuqu jekk jitolbu xi ħaġa huwa kien hemmhekk mingħajr ma joqgħod jgħid imma. Meta sar kanċillier il-Ġermanja u l-Ewropa kienu mifruda u kien hemm il-possibilità li tfaqa xi gwerra imma lejn l-aħħar tal-mandat tiegħu il-Ġermanja kienet reġgħet maquda f'pajjiż wieħed il-Ġermanja tgħix perjodu ta' paċi u ta' ħbiberija mal ġirien kollha tagħha. Umbagħad eventwalment kien hemm it kabbir tal-Unjoni Ewropea u tan-NATO u dak kien grazzi għal fatt li hu kien witta triq. Kien diġà ġi deċiż ukoll l-introduzzjoni tal-Ewropa l-Mutan Unika. U meta fl-1982 u sar il-Kanċil Federali jiena kont ngħix f'Repubblika Ġermaniża jiena niftakar id-diskorsi tiegħu jina kont f'Bonn u kien hemm Sir Honecker li kien qed diskors li jiena kontrajtu fuq it-televiżjoni. Sir kien qal il-nies fil-Ġermanja qed taħt din il-firda fil-Ġermanja, qed ibatu minħabba li hemm gwerra fin-nofs il qed tifridhom. Jekk xienna inżarmaw dak il qed jifret lin-nies mela inkunu qegħdin inwettqu x-xewqat tal-Ġermaniżi dawn in-nies iridu jingħaqdu flimkien għaliex postom huwa flimkien. Dawk kienu kliem minn eh, Helmut Kohl illi taw taw tama fil-Ġermanja il-moviment ċivili fil-Polonja u il-xejra ġdida li kienet ġeja minn Moskow eh, dik il-ħabta taw kuraġġ ġdid il-Ġermanja. Il-Ġermaniżi ħarġu fit-toro jipprotestaw eh, u irnexxielhom eventwalment iwaqgħu il-ħajt. Helmut Kohl rrid laqda kien Forsi l-unika li rrit laqda kiex kien hemm oħrajn li ma kienu qed jaqblu u beda wkoll il-ħidma biex widdi triq lejn laqda imma dejjem ta' każ itħassib ta' tal-ġirin tagħna. Kien Ewropew konvint u il-fiduċa li kellhom nies madwar id-dinja fih fisret illi seta' jserraħ moħħ ħaddieħor dwar Ġermanja maquda u dan ser jibqa il-legat il-kontribut storiku tijaw u ħadem flimkien ma l-imsiħba tijaw u i iwassal l qaqda u unifikazzjoni Ewropea u dan kien kollu favur il-paċi u l-libertà. U fil-fatt kompla fejn Adenauer, Schumann u Jean Monnet kienu ħallew kompla fuq il-ħidma tagħhom fuq dawn il missiriet fundaturi tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa inkisbet grazzi għal ġenerazzjoni sħaħ ta' nies u kull ġenerazzjoni kollha l-isfidi tagħha. Kulħadd irid isib il-modi kif jistgħu jagħmlu l-Ewropa sigura għal-futur. Fl-aħħar mill-aħħar kif wara Helmut Kohl, il-kwistjoni dejjem illi irridu il Irridu naraw il-bot, irridu nitalmu mill-istorja, irridu naħsbu f'termini ta' relazzjonijiet tagħna man-nies, irridu kol naraw x'ista' jkun vjabli u x'tista' inti tistenna minn ħaddieħor. Illum qegħdin hawnhekk inselmu lil Helmut Kollu irridu niftakru kol fil-lut kollha li nqatlu fit-tieni gwerra dinija. Helmut Koll fil-fatt kien Eh, anka eh, kien dak il ħaseb biex sin monument f'Nofs Berlin illi fakkar il-lut illi mitu fil-gwerra. Huwa kien qal illi dobx ikunu l-ġenerazzjoni li jmiss li jibnu dan il-monument, titkun tkun il-ġenerazzjoni tiegħi iridu nibnuh issa dan il-monument għawek issa mhux imbagħad u Fil-fatt kienet ittieħdet deċiżjoni maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament biex dan il-monument f'nofs Berlin jimbena. Sinjuri, Wara din iċ-ċerimonja ħankun qegħdin akkompanjaw lil Helmut Kohl lura fil-Ġermanja. Ħanaddu minn Raħal Twelidu minn Ludwigshafen fejn huwa kien ħossu li qiegħed id-dar għal snin twal huwa kien hemmhekk flimkien mal-ewwel mara tiegħu u għalhekk minn hawnhekk ukoll insellmu memorja tal-ewwel mara tas-sur Kol. Sinjura Kolrixt, inti akkumpanjajt ir-raġel tiegħek b'devozzjoni kbira matul dawn l-aħħar snin u b'ħafna mħabba sal-aħħar mument u jiena nixtieq nuri is-simpatija tiegħi miegħek u ma dawk kollha illi qegħdin jibku it-telfa tiegħu matul il-funeral tiegħu iżjed tard illum ser inkunu qed eh, nieħdu parti minn Franza fil-Ġermanja u kien ċittadina onorarju temmek u ħafna li għal ħafna snin ser jibqgħu jiftaħ kruħ hekk. Mingħajr Helmut Kohl il-ħajja ta' miljuni ta' nies li kienu jgħajxu wara l-ħajt kienet tkun differenti ħafna u anka ħajti Sur Helmut inti tajt kontribut kbir biex dan ikun possibli. Grazzi tal-possibiltajiet, grazzi tal-ċansijiet kollha li tajtni, grazzi anka tal-possibiltajiet li tajt lil tant nies oħra, grazzi wkoll tal-possibiltajiet li tajt lil ġermaniżi u l Ewropej. Grazzi lilek, irnexxina niksbu ħafna. Strieħ fislim. Issa, imislinna biex inħarsu il-legat tijak. Jina insellimlek bi gratitudni u bumilta. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Grazie ħafna lill-Kanċiliera Federali.